ir-rapport ta' Sur Boris dwar l-implementazzjoni ta' direttiva dwar servizzi tal midja audio viziva. Nadi l-kelma l-Sur Boris, rapporter għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President. L-valutazzjoni ta' direttiva dwar servizzi tal midja audio viziva qed tiġi implementata għall ewwel darba ir-rapport li nqed nipprepara huwa rapport illi janalizza is il-fatti ta' direttiva tlet snin wara li din daħlet fis seħħ Il-valutazzjoni hija pożittiva b'mod ġenerali għal kemm il-Kummissjoni preżentat rapport eh, ir-rapport tagħha daqsxejn tard xiftit xur tard fil-fat. Madana kollu dan kien riżultat ta' dewmin tal-implementazzjoni f'xi stati membri. Eh, l-lum il-ġurnata qed nenfasizzaw fuq dan il-fatt illi l-istati membri kollha implementaw din id-direttiva u din hija ta' din id-direttiva kienet u tkun ta' suċċess. Din hija direttiva essenzjali għal libertà fil-medja u anka għal sabiex su intern eh, joffri l-possibilità tal-libertà sin, il-ħelsin tal-azla hija tassew direttiva importanti f'dan il-qasam. Illum il-ġurnata għanna aktar minn 8000 xandara u iktar minn 2000 xandara eh, ta' servizzi eh, talba, l-on-demand services. Dak li huwa importanti għalina huwa il-settur ta' reklamar f'dan is-settur inħossu illi il regola tal ta' 12 il-minuta hija regola tajba u għanda tinżamm ir-regola tal-pajjiż tal-oriġini wkoll hija regola pożittiva jekk xandar ikun b'konformità mar-rekwiżiti f'stat membru partikolari dan e, xandar jistaw kol xandar fi stati membri oħra. Din hija regola tassew pozittiva bħala membru tal-Komitat Kalt nixtieq ninfasizza il-kwistjoni tal-minorenni. U importanti ħafna Eh, illi noqdu attenti kif dawn ir-riklami jinfluenzaw il-tfal u il-minorenni irridu jiġu mħarsa b'mod partikolari eh, fil-kas ta' fil-rigward ta' riklami dwar sigaretti, eh, alkohol u anka ikelli li ħsar lil saħa tagħhom. Fil-rapport ta' qabli semma u kol din l-importanza tal-reklamar tal u importanti u kol li nindirizza l-kustjoni li tnaqqas l-inċitament għal-mibeda. Fil-fat kienem biskas wieħed ta' uh, kanal Franċis li wera sinjali ta' antisemitizmu. Aħna u kol appoġġajna xolijiet ta' Ewropej. Fil-fatt il-fuq minn 63% huma eh, ta' oriġini Ewropea u 33% issiru minn produtturi indipendenti. Dan ġi appoġġat eh, u skont eh, direttiva madana kollu rridu nishtiqu nishtiqu nikopru nefasizzaw l-importanza ta' xogħol oriġinali Ewropew. Id-direttiva ssejjaħ ukoll tinkoraġġixxi wkoll sabiex niġġieldu diskriminazzjoni bazata eh, bażata fuq l-età, is-sess u r-reliġjon. Punti ieħor importanti hija l-aċċessibilità għal nies li għandhom problemi eh, viżivi u problemi ta' nuqqas ta' smieħ huwa importanti ħafna illi nżommu il-dawn in-nies u dimajnejna nixtiequ illi d-direttiva tkompli taħdem u illi eh, tibqa tkun effettiva u nixtiequ wkoll li fil-futur anke fil-każ tal-hybrid TV din id-direttiva tibqa tkun effettiva. Attualment il-konsumatur ma jirnexxilux jagħmel distinzjoni bejn eh, servizzi lineari u mhux lineari. Eh, ta' min eh, wieħed eh, ikompli jara kif eh, din id-direttiva ser tkun qed tirregola wkoll il-hybrid TV. Nixtieq nirringrazzja n-nis kollha, l-kollegi kollha illi għennuni u jiena nkun qed nistenna illi inkompli d-dibattitu magħkom il-koll. Grazzi ħafna lill sur Rapporter l-ewwel kellim is-Sur Papa Nikolaw. Grazzi ħafna sur President. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid proset lill rapporter nirringrazzjah għaliex aħna meta kon qed meta huwa kien qed jaħdem fuq l-aħħar abbozz ta' dan ir-rapport xorta waħda ta' każ tal-punti li ressaqna aħna u tassew eh, wera kooperazzjoni magħna. Nixtieq insemmi fuq fuq artiklu 6 tad-direttiva illi jitkellem dwar il-nuqqas ta' inċitament għal mibeda għabbażi ta' sess, religjon u l-età. Nishtiq nefasizza dwar dan, Sur President, għalix attualment qed nisimgħu ħafna espressjonijiet ta' din il-mibeda f'ħafna stati membri u għalhekk iridu nkunu konxi tal-fatt illi dawk illi huma intenzjonati li jkomplu ħeġġu din it-tip ta' eh, inċitazzjoni għal mibeda irridu jkunu jafu dawn illi din hija projbita minn min din direttiva. Kulħadd għandu ikun jaf illi hemm kontroll stret ħafna ta' dan it-tip ta' ksur u li ser ikun hemm sanzjonijiet kontra min eh, jiġi pruħu b'dan il-mod. Grazzi għanna wis kellima mill-EPP. Eh, ġeneralment uh, tibta ta' dibattiti jek tkunu tu darba ma terġawx titkellmu għalhekk nista' nitlob is-Sinjura Pazescu u wara il sinjura Shansberg biex eh, jitkellmu għal grupp tagħhom. Is-Sinjura Pazescu. Grazzi ħafna sur President, eh, direttiva dwar servizzi tal-medja audiovisiva hija l-element prinċipali ta' regolamentazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea. Iżda jekk hu possibbli ssir reviżjoni ta' direttiva uh, u din ir-reviżjoni appuntu għandha tkun b'mod aktar wiesa. Irridu nikkonsidraw eh, dispożizzjonijiet ta' artiklu 9 paragrafu 2 illi jinkoraġġixxu il-medja sabiex twaqqaf kodiċi ta' kondotta foqsma oħra anka fis settur ta' reklami. Ridu kol nilqaw il-rakkomandazzjonijiet mill-grupp ta' ħidma, mill-grupp ta' ħidma oli dwar il-libertà fil-medja u l-pluralizmu. Waħda minnhom tgħid illi għandu jitwaqqaf ċentru ta' monitoraġġ illi jistudja l-iżviluppi fis-settur tal-medja u dan il-ċentru kiku jkun jista' jagħti rakkomandazzjonijiet ukoll. Grazie ħafna. Il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Sur President. fil fat eh, C'est une réussite Il-proni nota. Fil-fat, eh, ħafna sviluppi saru fil-settur tal- ehm, settur tal-medja u ta' servizzi tal-medja audiovisivi eh, iktar ħarsin ta' diversità kulturali u eh, regoli illi jillimitaw l-inċitazzjoni għal mibeda nixbet l-attenzjoni lejn artiklu 13 ta' rapport Sur Boris illi jgħid illi il-mibeda għanda tkun eskluża fil-ftejim liberu kollu uh, eh, tal-FTAs. Tal U il-fejm li jinkludi dawn it-tip ta' servizzi jikkompromettu din id-direttiva li dwar qed nitkellmu illum jekk irridu nimxu l-qudiem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 Grazzi ħafna, Sur President, dan ir-rapport fil-fatt jifoka dwar ħafna kwistjonijiet importanti u jiena tassew kontenta illi s-Sur Boris iddeċieda illi għanna bżon nikkonsidraw anka il-bżonnijiet tal-anzjani u dawk li għandhom problemi viżivi u tasmiħ. Il il-medja audiovisiva hija importanti ħafna u ma rridux ninsew illi titħol ukoll f'apparat eh, elettroniku l rumana eh, kullum kien eh, ma ninsewx però li hemm persuni li għandhom bżonn għajnuna miżjuda bħal pereżempju servizz tal-lingwa ta' sinjali. Eh, dan kiku ikun qed eh, jelimina ħafna mill-ostakli li għadhom jeżistu fis-soċjetà tagħna llum dan ukoll ser jkompli ġielet l-esklużjoni soċjali illi dawn it-tip ta' persuni għadhom jaffaċċaw ġurnata wara l-oħra. U finalment l-aħħar kellim il-Sinjur Matula. Grazzi ħafna, Sur President. Meta wieħed is l-iżvilupp teknoloġiċi, l-iżviluppi teknoloġiċi li saru, il-medja ssir priorizzaw meta wieħed is l-libertà tal-espressjoni anka mill-punt uh, kummerċali, wieħed kun jirrealizza illi dan jista' mm, wasalna l aktar aċċess għal servizzi eh, on demand ukoll. Il-talba eh, minnaħa tal-kum tal-, -kum, tal konsumaturi edha dejjem timbidel u għalhekk huwa importanti illi ssir bidla fil-regolamentazzjoni f'dan is-settur fost eh, dawn il-bidliet huwa importanti li tieħdu ktar miżuri mill-istati membri sabiex iħarsu il-minorenni kontra dawk ir, dan il-reklamar li jagħmel riklam eh, ħażin għal li kelli li jagħmel ħsara lis-saħħa. 10% minn tal-inqas tal-xogħol, 10% tax-xogħol in ġenerali huwa ġej minn produttur indipendenti, importanti li nkomplu nżidu dan il-percentaġġ u li nieħdu s-sipu ukoll ta' dawk in-nies li għandhom diżibilità fiżiva jew inkella fis-tasmieħ. Um, the, the convention is that if Mela, il-regola hija li jekk intom tkunu ġa tkellimtu waqt dawn id-dibattiti jew dibattitu ieħor, inti ma tistax terġa' titkellem, ma tistax titkellem f'kull dibattitu. Mikrofon għal kellim. Okay, exceptionally. Mela, ejja namlu eċezzjoni u nħallu eh, ħallik titkellem fil-fatt jiena. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena fil-fatt x'naqt nirreferi għal prinċipi għaliex eh, kienu biss il-kellima tal-IPP illi tkellmu. Jiena eh, rajt espressjoni ta' uġieħ fuq wiċċek meta kont qed nitkellem il-darba illi għaddiet u anka għal xiex jina tkellimt għal iktar ħin mill-li jmissni. Iżda din id-darba ser n-lesti fil-ħin jew qabel. Xtaqt bisnejt illi rapport tas Sur Boris huwa tassew eh, tajab ħafna u naqblu ħafna b'mod partikolari dwar artikli 14-15 dwar il-ħarsin tal-minorenni, artiklu 9 dwar il-komunikazzjoni fir-reklamar u anka naqblu ħafna dwar ma' punt 17 dan il-rapport għandu l-approvazzjoni kollha tagħna. U nerġa' eh, ngħidlek li jiena rnexxil intem eh, ftit qabel il-ħin fil-fatt. Grazie ħafna, Sur President. Fil-fatt jiena għandi Mm, jiena għandi aħbar sabiħa għassur Mikalski, jiena minix mill-Partit Popolari Ewropew. Pero, dwar rapport, jiena naħseb li huwa rapport bilanċat ħafna u bla dubju ser eh, jgħina nsawru il, dan is-settur dan il-qasam. Fir rigward tal-implementazzjoni tal-levi MSD attuali il-Kummissjoni ser ta' t-indirizza mod partikolari il-reklamar eh, ta' alkohol u eh, sigaretti mod partikolari ta' mirati għal minorenni u dan ser jisir qabel 2014 barra minn hekk aħna publikajna Green Paper dwar il-konverġenza u nixtiequ nagħtu possibilità l partijiet interessati kollha eh, sabiex issemmaw leħinhom fid-dibattitu. Fil-waqt illi il-xandara b'medja ta' erba sijat eh, ta' xandir kuljum ma nistawx ninsew il-fatt illi hemm il-fuq minn 14 il-miljun eh, televizjoni konnessa matwar l-Unjoni Ewropea. U dawn huma eżempju ta' esperjenza ta' konverġenza. Aħna rridu naraw tkabbir ekonomiku u fl-istess ħin rridu nħarsu il-valuri u din il-Green Paper tniedi proċess ta' konsultazzjoni flimkien mal-partijiet interessati kollha sabiex niksbu dan lan. U għabbażi ta' din il-konsultazzjoni ser niddeċiedu dwar kif inkunu nistgħu nieħdu eh, passi eh, eh, passi sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni satmim għaw issu. Din il-kwistjoni għarreta ta' ħafna u kol ma' l-kwistjoni tal-konnettività tal-internet. tal konnettivita tal konnettività tal internet u tħares lejn il-kustjoni tal-internet mod iktar holistiku anka l-kustjoni ta' eh, aċċessibilità, il-kontenut u il-ħarsin tal-minorenni u kol qed jiġu indirizzati f'din il-Green Paper meta wieħed ħares lejn it-kabbir u il-valuri il-punti eh, inklużi u ma' wkoll fost l-oħrajn l-infrastruttura. U din il-konsultazzjoni qed issir b'mod parallel ma' tnejn oħra illi uh, semmejt uh, ftit ilu fis-settur tal-medja u l-pluralizmu. Aħna nkunu qed nistennew uh, bil-ħerqa illi tkompli issir uh, konsultazzjoni mal-Parlament u mal-Kumitat. Thank you, Piotr. Għati Komissarju, grazie Rapporter Boris, dan il-rapport eccedenti li ħen votaw dwaru għada fid-nofsija, grazzi l kollegi. Naddu għal rapport ta' Honorary Omen Reuten għal pensjoni ta' dekwasi sigur sostenibili. Juma importanti. Għalija kif ukoll għalija, jgħid il-President. Mikrofonu għakati. President, Commissario, Senior Cruz,